Madam President. Signora President, grazzi. Membri onorevoli, meta nħarsu lejn li illum naraw li sar progress ta' sew. anke jekk il-pajjiż għandu għatta sfidi quddiemu. Imma llum rrit nifoka fuq il-preżent u l-ġejjini tal-Iraq bħala pajjiż li għandu ħafna potenzjal u għamel ċertu kizbiet matul l-aħħar xhur. Il-vjolenza hija l-inqas li qatt kien hemm mill-2003 l anke kien hemm attakki korraħ kontra l-istituzzjonijiet tal-gvern, però l-attamwiet ta' persuni ordinarji huwa nofs anqas minn dak li kien hemm fl-2008, il-vjolenza hija anqas minn li kien hemm fl-2006 u fl-2007. L-Ira għandu kostituzzjoni ġdida u għamel għatta elezzjonijiet u kien hemm partecipazzjoni eh, mdaqsa mhux ħażin fihom anke b'riskju kbir. L-istituzzjonijiet demokratiċi qed irabu l-eru l-elezzjonijiet provinċjali tas sena l-oħra imxew ħarir l-elezzjoniet li jmiss li suppost isiru fis-7 ta' Marzu fl-2010 dan jistgħu jkunu passi ħor biex id-demokrazija iraqina tissaħħa. Minaħa tagħna dan ifisser li x-xogħol tagħna ta' appoġġ għandu jkompli u hekk kif is-sitwazzjoni titjieb nimxu lejn noqos moħra. L-Unjoni Ewropea ta' aktar minn biljun euro fajnuna lill-Iraq mill-2003 law dawn marru dawn il-flejs biex ikun hemm servizzi bażiċi li jkun hemm l-iżvilupp eh, uman, refuġġati, gvernanza tajba, proċess politiku li nibnu l-kapaċità tal-pajjiż. Dan dejjem skont il-prioritajiet tal-Iraq. Il-missjoni tagħna ju just lex, hija missjoni integrata fuq l-istat ta' dritt. Issa qed eh, tħarreġ in-nies eh, fl-Iraq ħankomplu nejnu l-Iraq f'dan il-qasam u qasmu maħra sakemm l-istituzzjonijiet iraqini jkunu jistgħu jerfgħu ir-responsabilità sħiħa huma. Minħabba li hemm progress tajjeb qegħdin nifukaw kull ma jmur dejjem aktar fuq illi jkun hemm sostenibilità u li jihdu l-affarijiet f'idejhom. Għanna ta' relazzjonijiet mal-Iraq formajna Memorandum of Understanding fuq il-kooperazzjoni eh, fil-qasam tal-enerġija u daqtħa niffirmaw ftehim ta' kooperazzjoni l-ewwel relazzjoni kontratwali bejn l-Unjoni Ewropea u li dan ser jkopri kwistjonijiet bħal dialogu politiku, il-kummerċ, il-kooperazzjoni reġjonali u għajnuna l-iżvilupp. Aħna nixtiequ li jkun hemm dialogu aktar fil-fondu aktar mifrux mill-politiku mal-Iraq li kopri wkoll id-drittijiet tal-nidem. Il-Parlament ħa interess Eh, eh, urini fuq l raqqa nistennew li jkun hemm aktar kooperazzjoni bejn il-Parlament Ewropew u l-Kunsill Iraqin ta' Rappreżentanti fil-ġejjieni b'mod ċar Iraq għandu jindirizzat ta' sfidi l-elezzjoni ġenerali li ġejjin ser ikunu kronċjali u għandhom ikunu ħilsa u ġusti. Flimkien ma' l-pajjiżi sħab tagħna fuq livell internazzjonali ħankun qegħdin seguhom mill-qrib l-Unjoni Ewropea ħadd tibgħat tim ta' osservaturi biex jivalwa l azzjonijiet u jagħmel rakkomandazzjonijiet speċifiċi. Membri onorevoli, li ra miexi fi triq eh, pożittiva jiena fiduċuża li serjuża tal-istituzzjonijiet il-ġodda biex isib il-kompromessi meħtieġa r-rikonċiljazzjoni nazzjonali. Aħna minna ħatana aħna ser inkomplu nejnu l-ra u nkomplu flimkien mal-ġnus ma' u l-komplement tal-Komunità Internazzjonali nofru l-appoġġ tagħna u jiena sa nistenna d-diskussjoni li ser ikollna hawnhekk. Grazie. Grazie ħafna nibdew id-diskussjoni għanna il-kalima fissem il-gruppi nibdew bil-grupp tal-IPP naddu għall-onorevoli Delanga. Daħi jitkellem għal żewġ minuti. Wel, forsitra, eh, en ik Grazie ħafna, Signora President. Nixtieq ukoll nirringrazzja r-rappreżentant Oli għal ħidma tagħha. kienem l-ottimizmu u da minħabba li jem sinjali pozittivi ta' bilħaq. it eh, tnaqis li kienem fl-attamwiet u l-elezzjonijiet. L-elezzjonijiet ma jfissrux li ek automatikament għandek id-demokrazija u l-istat ta' dritt iżda. Il-leħen tal-maġġoranza mu ebda prova li jem ġustizja f'pajjiżi demokrazija ta' bilħa teħtieġ ħarsin ta' drittijiet tal-minoritajiet u jiena dizappuntata li din il-kelma ma smajtiex f'dak li għattint. Fejn jiena mħasba Human Rights Watch qed jgħidulna li l-minoranzi li mhumiex Musulmani qed jiġu persegwitati mill-2004 law 65 il-Knisja ġewwa attakkati il-Milizja Nazzjonali qegħdin ikaċċu lill-insara minn djarhom. Il-bira kien hemm bejjeħ tal-merċa tal-ħaxix illi għandu 52 sena illi f'Mosel eh, inqatel. Il-minoritajiet li mumiex musulman qed iħallu l-pajjiż. U dan kompla anke wara li kien hemm l-intervent tal-Istati Uniti. L-Unjoni Ewropea ma tistax toqgħod ħares minn barra s-situazzjoni għax fit trattat tagħna qed nitkellmu dwar ġittijiet tal-bniedem u ġittijiet tal-minoranza qed ngħidu dawn huma ħaġa ċentrali fil-ħarsien tal-valuri tagħna. Hija talba mill-27 stat membru. U allura wadmirek barra Sexton biex tara illi din ħaġa li tkun qiegħda tiġi imħarsa u xogħol isir fuqha. Hemm bżonn appoġġ l-infrastruttura biex nibnu d-demokrazija kemm ġużmudu anke minnajrom għandna l-prioritajiet għall-Iraq. Nixti nisma mir rappreżentanta Olli. Kif rappreżentanta Olja kif nistgħu niżguraw illi dawn l-affarijiet nagħtuhom aktar attenzjoni. Pal per eżempju il-minoranzi vulnerabli, forsi mhux il priorita ewlenija ta' l-Iraq, però huma dawn il priorita ewlenija tagħna. Jekk forsi tikkummenta fuq dawn l-affarijiet. Grazzi ħafna fis-semi soċjalisti u demokratiċi Nadu għas-Sinjura Kosta għal żewġ minuti. Grazzi, Sur President, Komissar Eshtin. Jena sabru importanti l-Parlament Ewropew jaħtaf l-opportunità fid-dawl tal-elezzjoni f'Marzu fl-Iraq. Rejna illi din is-sitwazzjoni hija fraġli ħafna u għalhekk u importanti li aħna nsaħħu l-istituzzjonijiet il-ġodda tal-pajjiż u l-ekwilibrju politiku li huma huwa essenzjali jekk aħna rridu li jiġu tirati truppi tal-Istati Uniti fawissu mingħajr ma wasala sitwazzjoni gravi fil-pajjiż. Ix-Xiti u l-Kurdi il-protezzjoni tagħhom trid tiġi garantita mill-liġijiet il-ġodda. Apparti minn hekk għajjem bosta tħassib id-deċiżjoni reċenti tal-Kummissjoni Elettorali li telimina partiti, kandidati fil-partiti li huma viċini għal kristjani. U dan dajja fil-proċess politiku. L-Unjoni Ewropea permezz tal-azzjonijiet li hija tieħu titissegwi dan il-proċess Iżda t tittejb u korrelazzjoni taħħa mal-Iraq. Il-programm komunitarju ju just l-ex jinvolvina aktar bħala istituzzjoni fl-Iraq u bħala grupp aħna inħossu li huwa ħaġa pożittiva li il-Kunsil iddeċida li jestendi l-missjonijiet tiegħu sal-2010. Aħna rridu nkomplu nappoġġaw lira permezz ta' parteċipazzjoni tagħna biex insaħħu l istabilità fil-pajjiż Irdu fakru li f'bosta stati membri, bosta stati membri kollaboraw mal-Iraq fostom l-Italja fi program ta' kooperazzjoni kulturali. Il-bilanċ politiku fl-Iraq huwa essenzjali mhux biss l pajjiż iżda u li l ira li sta jkollu fir-reġjun mod strateġiku. Bilan li t-supera konflitti li diġa' jeżistu u dan u għassal il-paċi. Rridu ntejbu relazzjoni ma' Turkija, il-Kurdistan, għal dan huwa post pożittiv din direzzjoni l-Iraq Iżda huwa pajjiż bi problemi gravi ta' sigurtà b'rispett ta' demokrazija u drittijiet tal-bniedem u insigurtà ekonomika. Huma rifuġjati mija tal-popolazzjoni, minoranzi etniċi, n-nisa, il-minoranzi reliġjużi u t-tfal illi qegħdin ibatu dawn l-effetti negattivi ta' din il-qagħda. U għalhekk irid ikollna rwol importanti hawnhekk ħanala permezz għal appoġġ tal-NGOs lokali Ewropej li jaħdmu fira u n-nisa illi f'dan is-sens jistgħu jkunu wkoll suġġetti strateġiċi biex tinelep il-problema ta' din il-popolazzjoni. Grazzi. Fisem l-Alleanza ta' Demokratiċi u Liberali l-Onorevoli Van Balen għal żewġ minuti. Thank you. Hi. Grazzi. Rappresentant eh, Oli Alfat u li l-Iraq mhux post sigur dak huwa fatt. Jekk aħna nħarsu l iran l-Iran qed jipprova jikseb aktar influenza milli hemm bżonn fl-Iraq lejn naħa isfel tal-pajjiż kollu kemm hu fejn hemm il-minoranza xija. Eh, Ma smajċ rappresentantu li titkar fuq il-pożizzjoni tal-Iran. L-Iran qed jedet lill-Iraq kif inti tara li war wol tal-Unjoni Ewropea biex l-Iran jiqpa u postu fl-Iran, mux fl-Iraq. Jek nitkellmu fuq naħata fuq fuq il-tramuntana tal-pajis naraw li hemm problema kbira bejn it-Turkija u l-Iraq fuq il-Kurdistan. U ovvjament jista' ikun hemm leġittimità li wieħed jiġilet il-gerilas fit-tramuntana tal-Iraq li qed jgħidu l Turkija imma daqshekk. Ir-reġjun awtonomu fit-tramuntana ta' l-Iraq tal-Kurdistan għandu jkollu l-iżvilupp tiegħu. Jekk qed nitkellmu fuq eh, l-MOU fuq l-enerġija, dan huwa importanti ħafna dal dokument imma l-Iraq mhux stat unitari u allura il-memorandum qed jiġi diskuss ukoll mal-Gvern Autonomu tal-Kurdistan, ovvjament hemm diskussjoni fuq Kirkuk fuq minu s-sit tal- tal-depoziti ta' żejt. Dawn huma affarijiet eh, li tieħdu konsiderazzjoni nixtieq nistaqsi wkoll fuq il-fatt li l-forzi tas sigurtà tal-Iraq għadhom mhux qed jiġu mħarġa tajjeb u laqas qed jaħdmu tajjeb. Allura mhux biss għandna ngħinu l-istat ta' dritt imma jekk mitluba għandna nkunu lesti wkoll illi ngħinuhom flajnuna li tingħata lill forzi tas sigurtà Fisser li hemm bżonn approċċ integrat fuq l-enerġija, l-ekonomija, l-istabilità. Hemm bżonn approċċ integrat fuq eh, l-istati li huma ġirin tal-Iraq jekk jogħġbu forsi tista' tagħtina naqra ħiel ta' dan l-approċċ integrat. Grazzi fisem il-grupp għal Grazie. Grazzi ħafna. Issa ngħaddu għal Senjura Evans għal żewġ minuti u nofs fisem il-ħodor u l-Alleanza Hills Ewropea. Grazzi ħafna. Signora President, u ringrazio l rappresentanta Olja Baronessa Ashton għas-arja Tahana naħseb li huwa relevanti li nsemmu li diskussjoni li għanna l-lum għed isir fl-isfont tal-istħarriċ ċirkok li għed sir eh, fl-istati fil-Renju Unit fuq il-gwerra illegali eh, fl-Iraq ħafna informazzjoni li qiegħda toħroġ fil-beraħ li tikkonferma dak li aħna sibna eh, fil-żmien eh, li saret il-gwerra li raġuni kienet mhux it-teddida tal-arbit tal-irda tal-massa imma ippjanar strateġiku għar-riżorsi. Aħna qed naraw illi diplomatiċi olja u uffiċjali militari ma tawx evidenza tajba u għallur issa qed naraw konsegwenza serja tal-azzjoni tagħhom. Il-baronessa xen qalet li sar progress u iva ekku imma għatem xi problemi m'hemmx leġislazzjoni biex jiġu mħarsa il-minoranzi fl-Iraq um, problema ta' refugġati kbira li għada d-deja, il-trade unionisti, il-politiċi, ġurnalisti, dak l drittijiet tal-bnidem. Il-kellima qed tiġi interrotta mill-President Kjoġbok tkellem naqra aktar bil-mod. Inkella l-interpreti ma jkunux jistaw jisegwuk. Iva niskuża ruħi. Trade unionisti, ġurnalisti, politiċi nisa u attivisti ta' drittijiet tal-bniedem osfru jew ġew maqtula attakki suwiċida għaddejjin. L-elezzjoniet supposti siru fis-seba ta' Marzu u hemm kważi xi 500 kandidat fil-parti l-kbira politiċi sunni li ma tħallewx jikkontestaw l-elezzjoni mill-Kommissjoni Elettorali. Dan ċertament seri wasal l aktar tensjonijiet u instabilità f'Novembru li għadda il-Presidenza tal-Unjoni Ewropea ħeġġet li gvern tal-Iraq biex jissospendi l-pina tal-mewt u ineħħija l kollox immem disa ruħ li għadhom qed jistennew eh, il-forka fl-Iraq. U ħafna drabi ikollhom smih mhux ġust ta' ftit minuti dal-persuni li jisfaw mixlija. Hemm bżonn niżguraw demokrazija u ħarsien ta' drittijiet tal-bniedem u l-qafas ta' pen mal-Iraq jistabrixi tliet prioritajiet biex nejnu nibnu servizzi bażiċi tas-saħħa l-edukazzjoni li ntejbu l-istat ta' dritt u li nejnu il-Kummissjoni ta' drittijiet tal-Bniedem. Il-ftehim ta' sobjaw ta' kooperazzjoni ser ikun il-pedament għax xogħol ġejjini. Maħna na nitolbu azzjoni minnu fi fuq kwistjonijiet pal pereżempju t-neħja tal-pena tal-mewt fuq il-ħarsien ta' gruppi vulnerabli u li qed jisfaw fil-mira u fuq li insaħħu d-demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem. Grazie. Grazie ħafna. Issa fissem l-CR Is-Sur Stevenson għal-minuta. Thank you very much. Grazie ħafna, Signora President, Baronessa Ashton l-elezzjoni mhux ser ikunu hilsa u ġusti fl-ira għaxar tijem ilu il-Kummissjoni ta' Ġustizzja u l-Kontabilità deċidiet li projbixi samin għal butla membru tal-Parlament raqina l-erba' snin milli jieħu sem fl-elezzjonijiet li ġejjin. U naħseb mhix kombinazzjoni illi din il-projbizzjoni li hija waħda li mhix mistennija flimkien ma l-projbizzjoni ta' oħrajn saret meta l-Ministru tal-Affarijiet barranik qed iżur il-Bagdad. Sar minn mutlaq eh, kien kritiku tal-intħil fl-Iraq u sa' l-mullas talbu biex u jitkeċċa mill-elezzjoni. Joe Biden tiġa protesta fuq din il-ħaġa u nittama Baronessa Xenin ta' għamel l-istess ħagġa, sa' kem eh, doktor Almutla u oħrajn ma jiddaħlux l-elezzjoni u jitħallew jikkontestaw, ma nistawx narfu il leġittimità ta' din l-elezzjoni. Grazie. Grazie ħafna. Fissem il-GUI e NGL Sur Mayer għal minuta u nofs. Grazie ħafna, Signora President, u nixtieq ningrazzja lill Baronessa Ashton M'għandix l-istess ottimizmu tiegħek, ħaġa tajba li tkun ottimist, imma fid-dawl ta' situazzjoni fil ma tistax tkun ottimist, il-prova ta' dan hi li l-Kommissjoni Ewropea id-deċidit illi ma tibatx osservaturi, xaħna ma sax niggarantixxu s-sigurtà tagħhom. Jina naħseb li dik id-deċiżjoni titkellem waħedha. Din tagħmilha ċara li fl-Iraq vera ma tistax toqgħod dejjem għal li modi, imma ekki ikollna nagħmlu pajjiż huwa eh, mifni berba miljon ruħ li kellhom jitilqu eh, pajjiżhom u miljun ruħ oħra li tilfu ħajjithom. Dan minħabba xeba gideb. Ma kienx hemm armi tal-irda tal-massa li kien hemm biss kien hemm interess mill-kumpaniji eh, taż-żejt fl-Amerika ta' fuq fiż-żejt li hemm eh, fl-Iraq hemm il-forzi okkupanti hemmhekk. Jiena naħseb id-deċiżjoni li ttieħdet issa biex iġu projbiti il-partiti sekulari tista' twassal għal konfrontazzjoni ambasċati fosthom ambasċati Ewropej illi qed jaħsbu li jista' jkun hemm kolp militari fl-Iraq. Ġifiri, perspettivi huma vera negattivi. Nixtieq li naħdmu malar kemm jista' jkun sabiex il-forzi okkupanti jirtiraw. Dan huwa dak li qed ifixkal kollox fl-Iraq. Ġnus maquda għandhom jieħdu kontroll u għandu jkun hemm tranzizzjoni li tiggarantixxi r-ritorn lejn in-normalità. Rridu naraw ukoll li morru lura lejn il liġa internazzjonali ħaġa li isna tlifna minn qudiemna. Grazzi ħafna għal grupp EFD Sur Belder għal minuta. Grazie ħafna, Signora President, Signora Rappresentante Oli, Fil-miliet tal-2009, l-atta kien kienem atta knejes, anzi fl-iraq illi zammew il-bib malu attakki bil-bombi saru u kol fċertu nħawi u s-situazzjoni xeħtu għallar il-knejjes għetiġu medda u ħafna nsara qegħdin iħallu l-pajjiż. Hemm dawn iż-żewġ ferat ta' Iżlam li għadhom hemmhekk kien hemm żewġ attakki f'Mażul ukoll eżatt qabel il-miliet. Sissa Kerkut kien post relattivament sigur misa qed naraw ħtif ta' nies u qtil ta' nies u mijiet ta' familji nsara li qed jiġu mill fl-2003 kien hemm miljun u nofs nisrani, issa kważi nofsom telqu minħabba li jisu hemm tindif reliġjuż għaddej u l-Konsilu l-Istati membri qegħdin iħarsu lejn l-Afganizzazzjoni tal-Iraq. Ma nistawx inħallu din il-ħaġa taddi u ssir u ħana nqodu hemmhekk inħarsu. Pajis li għandu dawn iż-żewġ ferat tal-Islam fih, m'għandux ġejjieni tolleranti qoddimu jekk il-minoranzi mhumiex qegħdin jiġu imħarsa. U rridu naġixxu fuq din il-ħaġa. Grazzi ħafna. Issa ngħaddu għall issa tal-kellima l-oħra. Imma jekk joġobkom żommu mal-ħin li jingħatalkom għax isna għajna naqra l issa fil-ħin. Ħanibdew bis-sur Bazesku għal minuta u nofs. Signora Bazesku għan. Zatira leġerjur leġislativi x prezidenziali din. Reprezentant Oli, mm, President, kollegi, il-lezzjonijiet parlamentari reprezentali fis-17 ta' marzu waslu għal kollezzjonijiet ġodda. Il-Prim Ministru biex kiku jkollu l-alleanza li kellu qabel u l-Prim Ministru qed jipprova eh, li kollu ċerta indipendenza li koalizjoni. Ah, biex jisaxħaħ l-istat, aħna m'għandniex ninsew li għandu hemm bżonn ta' referendum wara l-elezzjonijiet. Impossibbli l sitwazzjoni ta' sigurtà fil-Iraq għad għall-arja l-elezzjonijiet eh, mhumiex rispettati minn ħafna gruppi. Il-problemi principali li għandhom il-gvern huma dawn. Li ġi post-post il-referendum fuq il-ftejn mal-Stati Uniti u l-liġi dwar l-idrokarboni, karboni u l-prezzijiet, l-numru gbar ta' eh, pieni kapitali li jem, xie disamija, l-użra tortura, biex wieħed ikun jista' jottieni l konfessjonijiet u eh, situazzjoni ta' dritti tal hemm li sejra għall-ar. Mbagħad ukoll ħafna korruzzjoni aħna. Hemm ukoll l-arrest tal-Ministru tal-Kummerċ li kien hemm qabel. Meta niġu għal kwistjoni tal-relazzjonijiet mal-Irak, Rumanija qed tipprova eh, tilbiet minn approċċ militari u tejjeb il-sigurtà ċivili Rumani t-ixti li jizamlu li t-istaw biex naslu għal dan l lan Grazie għafna. Naddu issa għal signora Gomes għal minuta nofs. Jek tħares li jessituazzjoni ta' sigurta u l rizultati li kienem hemm nebda dubju li daw ridu jittajbu. Qed għalli għanzi ġodda u dana eh, permettilna li nissuperaw divizjonijiet etniċi u religjuzi li kienem fl-aħħar snin Il-partit kurt huwa eżempju ta' normalizzazzjoni tal-ħajja politika Iraki. Iraqina. U l-konfirma li kien hemm tal-Kommissjoni Elettorali li ħadd neħħi 500 eh, suni mhux ħatejn. Hemm ħafna eh, u ħatwassal għal iżid konflitti. U l-pina kapitali hija ħaġa li aħna rridu nimpenjaw ruħna biex nitolbu lill gvern Irakkajn biex it-tammi moratorium fuq il bina kapitali. Miljon u nofs Irakin li jiexu f'pajizi ġirin u ħafna minnu mux ħajistawx immorru l-ura f'pajizu. L-istati membri u għahna bħala alleati fil-gżira għanna responsabilta biex nħarsu l-daw refugjati għanna bżonnu koll nħarsu lej dritti tal-nisa, ġildu kontra korruzzjoni, u importanti li gvern iraqin jemenda liġi dwar il-NGOs biex il-ċoċċetà ċivili tiżviluppa. Aħna fl-Unjoni Ewropea għanna bżonn nipromuovu relazzjonijiet bejn l-Iraq, bil-NGOs iraqini u dawk Ewropej. Soċjetà ċivili ħilsa hija importanti, hija kondizzjoni previa biex wieħed ikun jista' jibni id-demokrazija fil-Iraq. Grazzi. Issa naddu għal eh, sur għal minuta. Jek iġobkom iprovaw eh, taġlu xwis għin kella l-interpreti ma xie segwu. Grazie ħafna, President, Parmessa Ashton. Jek tħares lejn l-isforzi internazjonali fl-Irak, tara l-ħares li l-kontingent Pollak, per eżempju, għahna konna għamlu sforzi u koll, ma madana kollu għatem attakki għat isiru, impressjoni fuq il n-sara u da oħrajn, ta' reġunijiet oħra. Ma naħsibx li kienem eh, progress f'kollox eh, dal-axħar, għax l-attakki terroristiċi eh, għandhom effett negattiv fuq l-istabilità tal-Iraq u jaffettwa wkoll il-pajjiż ġirin. Aħna ovvjament ħafna x'nigwadenjaw mill-istabilità fl-Iraq u eh, evidentiment hemm l-element eh, dimensjoni iranjana f'da kollu. Naħseb li hemm kwistjoni importanti dwar il-kwistjoni tal-sforzi tal-Iran biex jintervjenu u jinfluenzaw dak li qed jiġri Kien naħseb li għandna niżguraw li namlu pressjoni kemm nistaw biex l-Iran ma tkomplix t-intervjeni l maniera fil-kwestjonijiet u affarijiet iraqina. U dan forsi jistaj wassal stabilizzazzjoni f'dak ir-raġun in ġenerali. Grazzi. Grazie. La... Grazie ħafna. Sur Melanxa minuta. Signora rappresentante Olia, jiena laqas sandi daqstant ottimizmu fuq l-qada fuq eh, l-Iraq u anke fuq il-ġit tal- koalizjoni l-Iraq ġi akkupat fuq informazzjoni giddiba fuq il-preżenza tal-armi tal-irda tal-massa. 17 il-pajis minn 27 stat membru tal-Unjoni Europea daħlu fl-attak u fl-okkupazzjoni tal-Iraq il-pajis huwa sakkarġat il-wirti u misruq ġi maqsum il-fanatizmu reliġjuż eh, infirex. It-tiranija iranjana qiegħda tidħol hemmhekk eh, liberament li qegħdin isiru eh, blaħnina u b'mod inġust. Inti x'ser tagħmel biex nitolbu rendi konti dak il-pajjiżi li kidbu u li eh, għada jistgħu jibdew l-istess ħaġa fuq il-Jemen jew pajjiż ieħor. Dispożizzjoni tħanidu biex nikkondonnaw li l okupanti jużaw armi mhux konvenzjonali kimiċi u radioloġi u bombi bl-uranium li għandhom konsegwenzi fuq ġenerazzjoni ġejjina kif nafu kif ħanaraw li dawn l-armi ma jintużawx fl-Afganistan. Palma eh, ġara eh, fl-Iraq għax aħna laqna jnejna għal dak li qed jiġri. Grazzi ħafna sur provera l-minut. Grazie Presidente. Grazie Signor President. Ejja nittamaw l-elezzjoniet li jmiss fl-Iraq ikunu elezzjonijiet li jkunu pass importanti lejn id-demokrazija. Dan mhux se tkun ħaġa free and fair. Nerġgħu nibnu l-Iraq mill-ġdid u nigarantixxu s-sigurtà tagħhom hija kondizzjoni huma kondizzjonijiet importanti ma sarx naddu minn biex ikun hemm demokrazija fl-Iraq. Iżerdu wkoll insaħħu l-istituzzjonijiet fl-Iraq. Il-konvivenza paċifika bejn il-bosta komponenti etniċi u reliġjużi li hemm fl-Iraq tista' isseħ permezz ta' tiġdid tal-innovazzjonijiet tal-istituzzjonijiet riforma tal-federalizmu illi twassal autonomija fil-bosta territorju biex ikun hemm stat. Jiena nixtieq inkun naf x'taħseb il-Baronessa Ashton dwar dan l-aspett istituzzjonali tal-pajjiż. Grazzi, issa l-onorevoli Svensson għal minuta u nofs. Grazzi. Tack fru talman. <clears throat> Det talas naturligtvis om våldsamheter och förfärliga fasor när... Grazie ħafna, signora president. Jina nasib meta nitrattaw il-kwistjoni tal-Iraq nasbu ħafna katastrofi imma bla dubju hemm proċess ta' demokratizzazzjoni li għaddej fl-Iraq. X'infakkar li fl-elezzjonijiet lokali tas-sena l-oħra aktar minn 3000 mara eh, prezentaw ruhom mod trasparenti f'pajjiż qarbi u għatta nisa intazlu għal karigi importanti nasib ħaġa pożittiva għal pajjiż arbi. U dinja wkoll tama għall elezzjoni parlamentari ta' din is-sena f'Marzu il-sunni ħadu sem f'elezzjonijiet lo lokali imma b'xorti ħażina xi ftit ġimatilu 14 il-partit tas sunni u mijiet ta' persuni ma tħallux ikkontestaw. Il-Ministru tad Difiża Eh, Sur Al-Mutlak, president tal-partit eh, tas-Sunni għad-dialogu u ma fost dawk in-nies eh, li ma tħallewx kontestaw. Naħseb li huwa importanti ħafna l-ġejjini tal-pajjiż u għad-demokratizzazzjoni tal-Iraq illi naraw dan affert ma jsirux, ma jsirux, u importanti li nħarsu l koalazzjoni etnika u reliġjuża tal-Iraq. Sinjura Ashton, naħseb bżonn ikunu ċari ħafna meta nitkellmu fuq il-minoranzi etniċi u reliġjużi fl-Iraq. L-elezzjonijiet fil-Parlament eh, Iraqin huma deċisivi għal ġejjini tal-Iraq. Allura, Sinjura Ashton, taħseb int li l-Unjoni Ewropea tista' tagħmel sabiex dawn l-elezzjonijiet fl-Iraq ikunu l-aktar saħ possibli li jinkludu l-aktar nis possibli li jkunu demokratiċi. Le Balcitis per un minuto e trenta. l Balcitis al minuto e nofs. Grazie ħafna, signora President, eh, signora Representant Oli, fis dawla ħarsnin, snin l-Unjoni Ewropea ziedet l impat fil-pant nofsani. L-Unjoni Ewropea dejjem tat ħafna attenzjoni l-Iraq u flimkien mal-komunità internazzjonali ħadet part fil-bini il ġdid tal-Iraq. U biex tipprova tejjeb sigurtà u sigurezza fil-pajjiż. Naraw li hemm ġlied intern ta' natura politika li ma jippermettux li jkun hemm politika f'ċerta aspetti aħna mħasbin ukoll dwar il-fatt li 14 il-partit ma ġew projbiti mill-lista tal-elezzjonijiet li ġejjin. Id-demokrazija mill-lider eh, eh, hija nieqsa. Allura l-Unjoni Ewropea għandha bżonn eh, titlob tesiġi li jkun hemm rispett għal obbligazzjonijiet internazzjonali u rispett għal dritti ta' bliedem u libertajiet il-laħseb li l-Irak hija pożizzjoni tajba biex tkopra iżjed mal-Unjoni Ewropea. Il-memorandum ta' ftejim li ġi firmat l ġemali li għaddit eh, f'dak dan xaqsam enerġija juri li l-Irak hija impenjata biex tiżviluppa relazzjonijiet li huma ta' benefiċċju reċiproku. L-Irak huwa importanti mill-lat strateġiku ma dan kollu jekk jekk ikonna ikonna eh, sigurtà fil-provvista ta' enerġija għandha x'taqsam ukoll mal-istabilità politika tal-pajjiż li ħaġa hija nieqsa hija proċess fid żmien twil madana kollu l-Unjoni Ewropea bil-reprezentant u taħħa u l-komunità internazjonali jistaw isibu soluzzjoni biex il-dritt stat ta' dritt u dritt tal-bidel ikunu il-pilastru essenzjali u ewlini fil-lak fil-ġejjini. Grazzi. Naddu issa. Assur Ġaneski għal-minuta. Ġonza, Panisra Komisarz. Jura President. Komissarju. Nixtieq najt, li jek najt ħaġa wahda, nikon nisma jien eh, il-messaċ tijak, eh, wieħed eh, ta' optimizmu, nisa dak jisaj jkun konsidraw pala riassun ta' dikjerazzjoni tijak. ma Madana kollu l-politika hija mhux biss dwar dak li wieħed jgħid. Imma u dwar dak li ma jintqalx. Jiena kont nisma' d-dikjerazzjoni u kien hemm affarijiet li ħasbuni. Uh, specialment għall-opinjoni pubblika, pajizi per eżempju. Per eżempju, il-persekuzzjoni eh, li jem sistematika tal-minoranzi nsara fl-Iraq, hija ħaġa li verament ħassibna. Eh, kellim ta' qabel eh, per Superemba tkellem dwar intervenzjoni mill-Iran fl-affarijiet tal-Iraq u naħseb li hija eh, ħaġa skandaluża, forma ta' skandaluża faxraf. Jena naħseb li dan huwa punt li wieħed irid jażik fuq għandna niftakru li l-Irak qed tirċievi għajnuna minn għand l-Unjoni Ewropea. U jiena naħseb li jekk inħarsu lej il-kamp eh, ta' refugjati tal-Arxaf fl intervenzjoni jender jirsaħġa serja. Grazzi ħafna. Issa naddu għal proċess ta' KHDI. Is-sur Sonik għal-ewwel. Grazzi ħafna, Signora President. Jena nemmen li l-Irak jista' jkun eżempju, modell ta' kif wieħed jista' ikisser is ta' tiran. Dawn huma deċiżjonijiet diffiċli. U jekk aħna nħarsu lura lej l-avvenimenti tal-aħħar fl-Iraq għar niftakru li eluf ta' soldati italjani, pollakki, Stati Uniti Eh, telfu ħajjithom, traġedja għalihom u għall-familji tagħhom. U jena naħseb li wieħed għandu bżonn jaġixxi eh, f'daw il-kawżi li huma ġusti. Aħna naħseb li għandna nkomplu fl-isforzi tagħna biex inkomplu nibnu l-demokrazija fl-Iraq. U jiena verament nemmen li għanna nħarsu li dak li jistamil il-rizultantoli u dak li l-Unjoni Ewropea tista' tagħmel ukoll aħna għandna bżonn influenzaw l-avvenimenti bid-direzzjoni tajba. U importanti li l-minoranza nsara għandhom jiġu bħalsin dan il-proċess. Grazzi. Grazzi ħafna. Naddu issa l-onorevoli għan minuta. Grazzi ħafna, signora President. Jena kontenta li għet nisimaw ħafna voċijiet pollakki l-lum meta wieħed għedizom moħħu li hemm kontingent Pollak fl-Irak fej li għati prova eh, jgħin fil-restaw tal-paċi. Naħseb li situazzjoni fl-Irak eh, qed mur all-aħjar ma nagħna kollu għada fraġli. Jien naħseb li l-Unjoni tista' tagħmel kontribut hemm affarijiet li wieħed li tista' tagħmel imma l mhux qed tagħmilhom jekk per eżempju tħares lejn l-iżvilupp u l-istabilità fl-Irak li ħaġa importanti huwa li wieħed ikollu programm ta' edukazzjoni għal l-Iraqini żgħażagħ fl-Ewropa xi ma m'għandhomx inġinieri, m'għandhomx it-tobba, m'għandhomx l-esperti li għandhom żonnhom u dawn nistgħu ħarġuhom maw. Ah, ħaġa prattika oħra hija l-ħarsin tal-kulturi differenti li jeżistu fl Jiena naħseb li għandna nagħmlu xi ħaġa biex ngħinu Eh, biex Babilonja tidi mibnija mill ġdid ħaġa li nistgħu nagħmlu kontribut pratika. Naddu issa għall-Onorevoli Rubik għal-minuta. Grazie ħafna, Signor President, Signor Ashton. Mis-soqsija tiegħi għandha x'taqsam mal-Memorandum of Understanding li ġi firmat dwar settur tal-enerġija. Rettinger eh, u l-ħuft eh, din ħaġa li għandna sviluppaw għażjed. Naħseb li verament għanna nibdu mill-ġnit l-ekonomija tal-Arabu, naħseb li din hija ħaġa li tista' wasal iżjed stabilta. Nistgħu ntejbu l-relazzjoni tagħna mal-Arab fi dak li nixaqsam is-settur tal-enerġija, eh, iżjed ta' Amir Ewropew li wassal għal użu aħjar tal rezervi tal-enerġija li hemm u fl-istess ħin għanna nishtu il-prodotti t enerġija tagħhom din hija situazzjoni li sa jigwadanjaw iż-żewġ naħat. Jiena naħseb li għandna nieħdu inizjattiva f'dak l-aspett ta' wisċimat li ġejjin. Grazzi. Grazzi ħafna. Bella. Mill-lider, dak kontributi kollu tal-keċ li għajna d-dil kelma l-Viċi President tal-Komissjoni, il-Lady Ashton. Uh, grazie ħafna President, grazie ħafna uh, onorevoli membri għal dan id-dibattitu ta' verament interessanti. Jek forse nista uh, namel isuri assun nista ftit mill-punti li l-membri urew tħassib dwarhom. Ma jiena nibda mill naraf l-importanza li, li eh, jgħatu il-membri għal kwistjoni tal-minoranzi. Kif il-membri jafu waħda mill-aspetti essenzjali u l-enin tal-tejn ta' kooperazzjoni tagħna huma li niżguraw li dritti tal-bniedem jiġu eh, um, huma fil offol eh, fil-qalba tal-ftejn ta' ma' nisperaw li nkunu nistaw l-inizjanaw dan il-ftejn ma' naċċetta u jena ħana nizgura Eh, nagħmel sforz biex nizgura li id-drittijiet tal-minoranzi jirġu rispettati. Din hija ħaġa ta' importanti ħafna. Jiena naqbel ukoll mal-lan li diversi membri għajmu dwar l-kwestjoni tal-pini kapitali u dan tagħna huwa eh, evidentement li neħħuha għal raġunijiet li l-membri tkellbu dwarhom. Naqbel ukoll eh, li għandna bżonn ninsaħħu l-proċess politiku u nkonsolidawh. Naħseb li dan huwa importanza kbira f'kull ma nagħmlu biex niżguraw konkretament li bl-elezzjonijiet li ġejjin ikonna ftehim ta' u nifmu sew dak li rridu naslu għalihom nifhem u l puntit għajmu minn Costa Stevenson eh, u oħrajn dwar il-kwestjonijiet li tal-deċiżjonijiet eh, tal-projbizzjoni ta' ċerta kandidati Il-revizjoni tal-kandidati evidentement dejjem kienet parti mill proċess eh, preelettorali u hemm proċess ta' appell nisperaw li daw eh, ħaġa li ħassir skont du eh, stabbalit. Aħna evidentement ħanatu l missjoni nibatu l-missjoni tagħna tal-Unjoni Ewropea li hija ġimgħat qabel il-ġurnata tal-elezzjoni biex tippermettilna li forma nsegwu il-proċess ta' qabel l-elezzjoni mill-qrib. Din hija ħaġa importanti. Jiena nisperaw li l-autoritajiet iraqqini eh, jizgur eh, jippruvaw ikollhom proċess elettorali inklusiv għal raġunijiet kollha li l-membri għamlu referenza għalihom. Diversi membri wkoll għajmu l-kwistjoni ta' tal-memorandum of understanding dwar l-enerġija u l-importanza li dan għandu. Jena naħseb li aħna ċari b'dan fuq dan il-punt li raq huwa Eh, stat unitarju u l-kooperazzjoni tagħna hija mal-gvern tal-Iraq kollu aħna nappoġġaw l-ora biex jibqa' eh, u jkompli bħala stat unitarju u sovran. U għalhekk huwa importanti li nsaħħu dak li għal speċjalment spajt li għal surrubek bidwar il-bżonn li wieħed eh, prova jtejjeb il-kooperazzjoni u din hija ħaġa li ninforma lill-Kommissarju Eh, nominat. Għal eh, kwestjoni ta' sigurta, eh, e il-kwestjoni ta' kikuk hija importanti kif ukoll ta' ċerta frontri oħra li memx bilbu għom. Hemm ċerta sfidi li l-Irak għandha qudiemna hija l-opinjoni tiegħi li l-Irak għandha bżonn issolvi daw is-sitwazzjonijiet Eh, daw kwistjonijiet jien ma jiena verament eh, rixtieq nappoġġa il-missjoni ta' ġuż u li għamlet sforzi kbar biex tipprova tibda dialogu fuq dan il-proċess. dan kollu naħseb li wieħed irid attent għax naħseb li dialogu mhux ħajkun f'livell verament ta' importanza qabel l-elezzjoni f'dan il-moment. Ħaġa oħra dwar il-kooperazzjoni ta' fl-enerġija hija ħaġa li nħossu hija parti minn politika integrata tal-enerġija l-Iraq. Hija dwar provista u sigurtà fil-provista mill-Iraq għall-Unjoni Ewropea u għandha twassal ukoll l-iżvilupp ta' enerġija eh, rinnovabbli bħal eh, xemx u mill-riħ u ndaħlu ċerta miżuri ta' effiċenza fl-Iraq nisperaw ukoll jkun hemm kollaborazzjoni fil-kampijiet xjentifiku Eh, teknoloġiku industrijali fi xhur li ġejjin u snin li ġejjin, imma l-punt naqbel miegħu eh, li tqajjem. Issa dwar il-kanċellazzjoni ta' delegazzjoni, is-sur il-mejer tkellem dwar kwest tassib ta' sigurtà, aħna ovvjament irridu naraw titjib fl-ambjent u biex eh, għalhekk hemm il-missjoni ta' elezzjoni Eh, li huwa nħossu li importanti ħafna li jkun hemm partecipazzjoni minn naħa tal-membri tal-Parlament Ewropew għall elezzjoni li ġej. Tqajmu wkoll kwistjonijiet mistoqsijiet dwar l-irtirar ta' truppi. Il-President Omana ġaqa li sal-2010 l-awissu tal-2010 it-truppi ta' ġlied ħajirġi irtirati eh, wara l-elezzjonijiet. Din hija ħaġa hija ta' importanza kbira. Jina għattu ukoll li ħahna ħanibatu il-tim ta' valutazzjoni tal-elezzjoni biex li permettinna titrattaw il-kwestjonijiet li tqajmu mill-punt mill-membri f'dak il-kodra. Issa dwar il-kamp aħna eh, kontinuament eh, għadna li din hija ħaġa komplessa li għandna tiġi ġestjonata skont il-liġi internazzjonali u minar lebda violenza. Imma għal darbohra, nerġaw nerġaw lura fej dejna, jina ottimista, dwar l-Irak sfidi kbar u din jgħazza tajba li l-membri fakkuna dwar daw l-sfidi kbar. Imma dan kollu bl-elezzjoni li ġejjin, bl-opportunitajiet li jkun hemm forsi kooperazzjoni aħjar bejn l-Unjon bejna li naħseb li hemm opportunità l unjon Ewropea bl-sistema ta' valuri tagħha Eh, affarijiet li aħna nħossu li huma importanti, dritti ta' bniedem, dritti ta' Miranza, kwestjoni ta' pina kapitali. Dawn niżviluppaw kooperazzjoni għawi l-provvista ta' enerġija u nkunu nistgħu naħdmu qrib mal-gvern imma fl-istess jien nkunu ċari dwar dak li aħna nippretendu. Jiġifieri li aħna nkun nistgħu naraw ġejjini għall-Irak li huwa ta' paċi u demokratiku. U aħna nizguraw li naħdmu b'dalinar. Grazzi.